id-dejta billi nifaċilitaw l-aċċess tagħhom u fl-istess ħin nipproteġuhom. Ma nistgħux ninsew ukoll is-saħħa hija prerogattiva wkoll. Il-tieni sfida il tobba u l-infirmiera dawn ukoll importanti, it-teknoloġija ma tistax tieħu post eh, tabib u databases kollha tad-dinja ma jistax jieħu post individwu, grazzi. Merci. Frau Michaela Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna, Sinjuri, appoġġaj din ir-riżoluzzjoni li xina nemmen li d-digitalizzazzjoni tejjeb il-kura tas saħħa, ittejjeb l-aċċess kif ukoll l-effiċenza u l-effettività tal-kura tas saħħa kif ukoll hija waħda mis-soluzzjonijiet għall nuqqas ta' personal mediku li hija kwistjoni ħad tkompli tikber e kif e, tkompli tixjih il-popolazzjoni tagħna. It-teknoloġiji moderni jistgħu sa ċertu punt jissostitwixxu il-preżenza tal-tabib, speċjalment meta għaw partijiet mill-popolazzjoni li jipreferu ehm, aċċess elettroniku. Imma ma ninsewx il-ġenerazzjonijiet ta' qabel forsi nies li mhumiex daqshekk familjari ma' teknoloġiji diġitali jew li m'għandhomx konnessjoni. Għalhekk li nkunu nistgħu nippermettu t trasformazzjoni digitali tal-kura tas-saħħa m'għandniex iżda ninsew l-aċċessibilità u taħriġ tal-istaff. Relazzjoni bejn il-pazjent u il-tabib ma jistax jiġi minn dan. Issa l-Onorevoli Juleli. Grazzi ħafna. Jina li madwar ħames snin naħdem f'dan il-qasam, meta nħarsu lejn il-kura ta' saħħa li hija disponibbli fl-Ewropa ċittadini tagħna, din hija waħda mill-kompetenzi tal-Istati membri. Madux aċċettabbli iżda li il-kura ta' saħħa ta' ċittadin u l-prospettivi tagħhom tiddependi fuq minn fejn jgħixu mhix aċċettabbli meta nħarsu lejn il-kwalità differenti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa. Hemm differenzi kemm jekk tgħix fil-Ewropa tal-Vant, tal-Punent, ċentrali, f'pajjiżi fl-Ungerija, pereżempju, jiena naħseb li għandu jkun hemm servizz bażiku minimu disponibbli għal kura tas-saħħa hemm bżonn li jkollna ċertu standards li jitpoġġew fil-post sabiex ikun hemm l-istess eh, kwalità ta' kura għaċ-ċittadini kollha. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Palmer jiena appoġġaj din ir-riżoluzzjoni għaliex m'hemmx dubju fl-opinjoni tiegħi li t teknoloġija L-iżviluppi diġitali, użu aħjar tad-data jistgħu iżidu valur reali u jgħinu biex itejbu il-partijiet kollha tas sistema tal-kura tas-saħħa fuq livell nazzjonali, Ewropew u anka lokali. Iżda rridu noqogħdu attenti u rridu nassiguraw l-ikbar salvagwardi u protezzjonijiet possibbli ta' xiftit minn dik id-dejta speċjalment il-kura, id-dejta tal-kura ta' saħħa tal-individwi għax meta naraw fuq livell ta' popolazzjoni din tista' tgħin l-iżviluppi ta' teknoloġiji ġodda, trattamenti ġodda u anka it-tisħiħ ta' sistemi ta' saħħa tagħna. Irridu noqogħdu attenti dwar kif naħsbu dwar dik id-dejta li issir prodott kummerċali, ġifieri hemm bżonn ta' salvagwardi u l-protezzjonijiet meħtieġa biex nipproteġu propju din id-dejta. Grazzi ħafna l-aħħar imma mhux l-inqas l-Onorevoli Kelleher. Grazzi ħafna, jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni Il-servizzi tal-kura ta' saħħa digitali jistgħu tejbu l-kura ta' saħħa speċjalment fil-Irlanda rurali, speċjalment għal dik hija l-kura ta' saħħa mentali. Fl-Irlanda trid tistenna ħafna ħafna ħin biex ikollok appuntament eh, wiċċ imbiċ ma' xi counselor, psikologu, eccetera. Għalhekk sort jagħmel sens li nipprovdu servizzi ta' counseling digitali imma dawn il-kwistjonijiet eh, li għandhom x'jaqsmu mal-kura ta' saħħa mentali mhux dejjem għandhom bżonn appuntament eh, personali which in which il-gvern Irlandiż huwa verament qed jimxi bil-mod biex jiżviluppa il-pjan ta' broadband u mingħajr dan it-tip ta' pjan dawn il-servizzi diġitali l-ġodda mhux ħajkunu disponibbli fl-Irlanda bħal ma huma disponibbli fi stati membri oħrajn. Mela, grazzi kollegi. Bekk aħna wasalna għat tmiem tal ispjegazzjoni tal-voti, nerġaw niltaqgħu allura fit-tlieta u nixtieq nawgura lil dawk kollha preżenti l-ikla tajba.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

pani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 first item on the agenda is topical debate compatible Punt il-punt fuq l agenda tagħna huwa punt topiku tal-ftehim um, ta' commercials bejn Mercosur u l-Unjoni Ewropea u il-Green Deal tal-Kummissjoni Ewropea. M'hemmx kax tiegħi biex infakkarkom. U m'hemmx blue laqqas. Nibdew mis-sur Merci, euh, Madame la President. Grazzi. Kommissarju kollegi għall-ambjentalisti li kollok il-Green Deal fil fil-qafol tal-Aġenda Ewropea xi ħaġa tajba ħafna wa suċċess kbir, suċċess kbir għall riċerkaturi li għal snin twil ilhom jgħajmu l-allert u anki ċittadini li qed jipprotestaw l-imprizi li qegħdin jaġixxu huwa suċċess għall-ambjentalisti permezz tal-elezzjoni Ewropea u suċċess ukoll għaż-żgħażagħ madwar id-dinja illi wkoll qegħdin jkunu ktar attivi fuq is-suġġett u qegħdin jitolbu azzjoni. Hija opportunità, opportunità għall-Ewropa biex ikollha proġett maqsum, e, xefaq komuni li jkollok politika pubbliku għal servizz ta' innovazzjoni, teknoloġija soċjali, demokratika Amerika. Eh, u eh, servizz ta' rekolonizzazzjoni tal-ekonomija tal-ħolqien tal-xogħol sostenibbli fuq territorju tagħna, iktar demokrazija. Hija l-opportunità għaċ-ċittadini tagħna biex jkun jistgħu jieħdu ir-ridni fidejhom ta' meta jiġu għal ħajja tagħhom fejn jgħixu x'jieklu l-enerġija tagħhom li jikkonsumaw. Is-soċjetajiet tant huma fratturati l ġurnata u li mhux qed taħdem. Jahna ma nistawx nitraduċuhom, nitraduhom. Il-Green Deal hija hija li nerġgħu nqumu fuq saqajna li imbidlu l-status quo, mhux sempliciment ftit iżjed mill-status quo, x'naqraħjar mill-status quo, ma jistax ikun l-istess budget budget illi jġi irriabilitat, għandna bżonn trasformazzjoni fil-fond, għandna bżonn in ċertu affarijiet, għandna bżonn investiment li jkun ta' wieħed fil-mija kull sena tal-GDP. Eh, eh, aħna jistaw nsalvaw il-klima, nsalvaw il-xol tan-nies, speċjalment jekk nagħtu ġdid lill-ekonomija tagħna permezz tal-Green Deal. Jekk il-Green Deal ħajjajn il-persuni li jerġgħu jiġu f'taħħom, terġa' tagħti ħnif ġdid lill-ekonomija tagħna, salva l-ambjent, mela aħna ma nistgħux infirmaw iftejma' ma' Mercosur. Azbis għanna bżon għanna nitkellmu dwarru. Aħna kol tafu d deforestazzjoni fil-Brażil irduppja din is-sena bħabba Bolsonaro. Aħna nafu sa fej dan il-President qed jattakka kull jum id-drittijiet tal-bniedem il-nisa il-libertajiet, l-attivisti indiġeni, l-omosessuali, aħna ma nistawx għala valuri tal-Europa, eh, tal-ħabar valuri tal-klima li n-niqblu ma dan il-ftejim. Il-ftejim ma Merkosur huwa Eh, eh, tradixxi il-poplu, il-klima biex inti ħadd taddaħla l essaja u l-laħam ta' ċangam. Da ix il-qalba tal-Green Deal għax l-Ewropa, l-Ewropa jkontribwixxi għal globalizzazzjoni ta' ikel ħażin, ta' sofferenza tal-annimali, tal-globalizzazzjoni ta' deforestazzjoni, tal-globalizzazzjoni ta' deregolamentazzjoni klimatika u l-globalizzazzjoni tal-pajsaċ li qed josfor fil-pajjiżi tal-Mercosur pal ma qed naraw fl-Ewropa wkoll. Aħna jridu salvaw il-modell agrikolo tagħna danna jinseraħ fuq importazzjonijiet ta' proteini veġetali. Aħna kol sena aħna nieħdu l-territorju tal-Ġermanja fil-proteina tal-ħaxix. Ġifieri aħna ma nistgħux sabiex sempliċement nwaqfu dawn il-temiet mal-Merkosur, aħna irridu nirrevedu CAP tagħna u il-proposta illi pala kommissarju tal-agrikoltura li jintom miltu sur għagħal ma jistax jikorrespondi għal Green Deal, ma jistax ikun hemm trobija tal-animal intensiva, ma jistax eh, irid ikun iktar em pestiċidi iktar, eh, eh, irridu nbidlu CIP, irridu nbidlu l-politika kommerċjali dannu li hemm bżonn li nagħmlu il-Green Deal jista' jkun opportunità inkredibbli għall-Ewropa, kommissarju van der Leyen, dal-għodu qalet aħna irridu nagħtu widen iċ-ċittadini Ewropa Ewropej ejja nisimgħuha huma ma rridux il-Mercosur huma jridu li naġixxu b'ambizzjoni, azzjoni konkreta fuq il-klima l-biodiversità u l-klima. Grazzi tassew. Merci Now I would like to give the floor to the Council. Grazzi l-onorevoli il-Ministru Sopranjan propriament. President, membri onorevoli, dibattitu tal-lum huwa ta' rilevanza kbira hekk kif eh, narawha ġimgħa wara l-implementazzjoni tal-Kummissjoni ta' Green Deal Ewropea. Hemm dubju ta' xejn illi għandek imbidliet ambjentali, klimatiċi. L-Ewropa trid taġixxi u taqdir ir-rwol tagħha. Jekk le mela Iċ-ċittadini ħajsaqsuna l-fejn ma minn ma ħadġi deċiżjoni soda. Is-status quo kifet minti mhijiex alternattiva, l-Unjoni trid tħorridni f'idea u taħdem mod kollettiv biex ninbidlu il-soċjetajiet tagħna sabiex eh, ikunu nistgħu npoġġuhom fit-triq iktar sostenibbli. Jiena ħanħalliha f'idejn il-Kommissjoni biex eh, ikonna proposti ta' politika aktar fid dettalji Il-Konsil ma kellux iċ-ċans li jiddiskutihom u fil-fatt ikun bikri wisq illi jiena nieħu pożizzjoni vijuva. Jiena nista' ngħid biss illi aħna ħan nkunu kostruttivi fl-evaluazzjoni tal-politika tagħna biex niksbu l-Green Deal. il strateġija tal-Green Deal hija orizzontali u tmiss kull settur ta' politika u allura jfisser jana bżonn nikkonsidraw nqisuha u nikkoordinaw ruħna. Jiena nixtieq nafas illum fuq il ftejn ta' Mercosur. Naħseb żgur li ħafna membri f'din is-sala għandhom ħafna opinjonijiet imqanqla fuq dil kwistjoni naf li intom iddiskutejtuha fid-dawl tal-nirien tal-foresti illi qegħdin eh, jaħkmu il-reġjun tal-Amazon u hija xi ħaġa li twinkwetana ferm. Fil-Parlament Ewropew id-diskussjoni wkoll tal-Kunsill tal-Kunsill għadhom f'stadju bikri. Għandna bżonn iktar ħin biex niżaminaw sew il-ftehim li it-tħassib illi l-ftehim ta' mercosur jrid ikun sostenibbli min-naħa tal-aġenda ekoloġika tagħna hija xi ħaġa li nifhmuhom bisħieħ. Il-ftemiet kummerċjali jistgħu kontribwixxu għal dan il-għan huwa l-esportazzjoni, l-esportazzjoni tal-istandards tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għanijiet ta' sostenibil tal-pajjiżi terzi. Jista' jkunu mutur biex jikkonvinċu l-ħaddieħor biex jimplementaw politika ambjentali ambizzjuża biex jagħmlu parti minn reazzjoni globali għall bidla fil-klima. Miljuni ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea kif ukoll il-lejxien tan-nies iserħu fuq il-kummerċ u jridu naraw il-kummerċ jista' jsir waqt illi wkoll naraw illi żvilupp sostenibbli u l-anijiet tal-klima tal-Unjoni Ewropea jikkontribwixxu għal ġejjieni sostenibbli. Jiena nixtieq nfakkar li